Hello everyone, if you take your seats and prepare the voting card. Mela, u du post kum preparaw il-karti tal-vot u nistaw nibdew. The first report. L-ewwel rapport u proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew fuq il- fuq il-ħlas ta' vetturi ta' merkanzija tqal għall-użu ta' ċerta infrastruttura. Emenda 107 favur kontra astenzjoniet maddeċ. 108 favur kontra. Namlu verifika. Votazzjoni miftuħa. Għall-emenda 108. Votazzjoni maluqa għaddit. 109 favur kontra astensjoniet għaddit. 110 favur kontra astensjoniet għaddit. 111 favur kontra astensjoniet għaddit. 112 favur kontra astensjoniet għaddit. 113 favur kontra astensjoniet għaddit. Kompromess nur wieħed favur kontra astensjoniet għadda. Kompromess erba, favur, kontra, astenzjoniet, għadda. 118 emenda, favur, kontra, astenzjoniet, għaddit. 119 favur, kontra, astenzjoniet, maddiċ. Emenda 120, favur, kontra, astenzjoniet, namlu verifika. Il-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa ma ddiġ. 121 favur kontra astensjoniet ma ddiġ. 122 favur kontra astensjoniet ma ddiġ. Il-kompromess numru 2 favur kontra astensjoniet. Namlu verifika fuq il-kompromess numru 2. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa, Ma d-diex. Meresa naħdu għal emenda 124 favur kontra astenzjoniet maddiċ. 126 favur kontra astenzjoniet maddiċ. 127 favur kontra astenzjoniet maddiċ. 16 favur 16 flimkien ma' 125 favur kontra astensjoniet namlu verifika. 60 u 125 flimkien. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Għaddew. 128 favur kontra. Astenzjoniet ma' 10. 131 favur kontra astensjoniet maddeċ. 130 favur kontra astensjoniet maddeċ. 129 favur kontra astensjoniet maddeċ. Emenda 17 favur kontra astensjoniet namlu verifika 17 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa ma Issa għaddu għal-emenda 19, favur. Kontra. Astenzjoniet. Verifika fuq 19. Għaddit. Mijaw 35, favur, kontra. Astenzjoniet, maddiċ. 137, favur, kontra, astenzjoniet, maddiċ. 140 favur kontra astensjoniet maddeċ. Kompromess numru 3 favur kontra għadda 144 favur kontra astensjoniet maddeċ. Għanna zewċ emendi identiċi 22, 145 u 146 favur kontra astensjoniet maddewx. Namlu verifika. Dan il-blok ta' tlet emendi. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marwa. <laughs> Kont fortunata unek, fil-fatija sfortunata. Ija maddiċ. L-emenda 25, favur, kontra. Astenzjoniet. E, e, e, ollu dejkom sewħa. Favur kontra astenzjoniet għaddit. 151 favur kontra astenzjoniet għaddit. Memenda 152 favur kontra astenzjoniet maddiċ. 153 favur kontra astenzjoniet maddiċ. 154 favur kontra astenzjoniet għaddit. 155 favur kontra astenzjoniet maddiċ. 156 favur kontra astenzjoniet maddiċ. 157 favur kontra astenzjoniet għaddit. 158 favur kontra astenzjoniet maddiċ, 159 favur kontra astenzjoniet maddiċ, 160 favur kontra astenzjoniet maddiċ, 161 u 162 favur kontra astenzjoniet maddewx. 163 favur kontra astenzjoniet maddiċ, 164 favur kontra astenzjoniet maddiċ. 165 favur kontra astensjoniet maddeċ. 166 favur kontra u flimkien ma' 167 favur kontra astensjoniet maddewx. Nivvutaw issa fuq 168-169 favur kontra astensjoniet maddewx. 170 favur kontra astensjoniet maddeċ. 171 favur kontra astensjoniet maddiċ. 172 u 173 favur kontra astensjoniet maddewx. 174 favur kontra astensjoniet maddiċ. 175 flimkien ma' 181 favur kontra astensjoniet maddewx. 180 favur kontra astensjoniet maddiċ. 183 favur kontra astensjoniet maddiċ. 183 favur kontra astensjoniet ma d-deċ. Emenda 29 favur kontra. Astensjoniet għaddit. Emenda 30 favur kontra astensjoniet għaddit. 184 favur kontra astensjoniet ma d-deċ. 185 favur kontra astensjoniet ma d-deċ. 186 favur kontra astensjoniet ma d-deċ. 187 favur kontra astensjoniet maddiċ, 188 a favur kontra astensjon astensjoniet maddiċ. Nam verifika. Votazzjoni miftuħa? Votazzjoni marruqa? Għaddit. Grazie. Kompromess numru 5, favur, kontra. Astensjoniet għadda. 192 favur, kontra. Astensjoniet maddiċ. Emenda 193 favur kontra astensjoniet maddiċ, 194 favur kontra astensjoniet għaddit. 195 favur kontra astensjoniet maddiċ. Emenda 32 favur kontra astensjoniet għaddit. 196 favur kontra astensjoniet maddeċ. 197 favur kontra astensjoniet maddeċ. Amenda 33 u 34 favur kontra. Astensjoniet għaddew. 35, 36, 37 favur kontra astensjoniet dew. 38 favur kontra astensjoniet għad maddiċ. Ivotajna 38. Eh, rajt Rajt li l-SND votaw kontra. Forsi terror jidu jamlu ekk. Mela, nerġaw namlu l-votazzjoni fuq 38 wara talba tal-rapporter. Favur kontra astensjoniet ma' deċ. Però raġuni differenti ma' deċ. 39 favur kontra astensjoniet ma' deċ. 40 favur kontra astensjoniet ma' deċ. 41 favur kontra astensjoniet għaddit. 42 u 205 favur kontra as li pipiex edin jamlu 42 u 250 favur kontra ejn nerġaw namluħ, għax ma nistax nara idejkom. Mela, 42 u 205 minu favur, iva adottat. 206 favur kontra astenzjoniet astensjoniet maddiċ, 207 favur kontra astenzjoniet astensjoniet maddiċ, 208 favur kontra astenzjoniet astensjoniet maddiċ, 209 favur kontra astenzjoniet astensjoniet maddiċ, blok. 211, 13, 14, flimkien, maddewx, 210 maddiċ, 43 favur u flimkien ma' 212 favur kontra astensjoniet għaddew. 216 favur kontra astensjoniet ma' diċ. 217 u 219 favur kontra astensjoniet ma' dewx. 44 u 218 favur kontra astensjoniet għaddew. 226 favur kontra astensjoniet ma' diċ. ma rritunix idejkom so favur kontra stenzjoniet ma d-deċ. 227 favur kontra stenzjoniet ma d-deċ. 228 favur kontra stenzjoniet ma d-deċ. 235 favur kontra astensjoniet ma d-deċ. 51 favur kontra astensjoniet għaddit. Imblok. 29, 30, 21, 22, 23, favur kontra astensjoniet maddewx. 234 favur kontra astensjoniet maddewx. 236 favur kontra astensjoniet maddewx. Mela, wieħed favur kontra astensjoniet Mish faċli. Emenda wieħed favur kontra astensjoniet namlu verifika fuq l-emenda numru wieħed. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa, Għaddit. 52 favur. Kontra. Astenzjoniet għaddit. 54 favur. Kontra. Astenzjoniet għaddit. 55 favur. Kontra. Astenzjoniet verifika fuq 55. Votazzjoni maluqa maddiċ. 56 favur kontra astensjoniet? verifika fuq medda 56 votazzjoni miftuħa votazzjoni marruqa għaddit 57 favur kontra Astensjoniet għaddit Issa, 61 favur Wajtu sittin favur, kontra, astenzjoniet, maddeċ. 62 favur, kontra, astenzjoniet, maddeċ. 60 favur, kontra, astenzjoniet, maddeċ. 63 favur, kontra, astenzjoniet, għaddit. 64 favur kontra astensjoniet għaddit. 65 favur kontra astensjoniet maddiċ. 66 favur kontra astensjoniet għaddit. 67 favur kontra astensjoniet maddiċ. L-emenda numru 3 favur kontra astensjoniet għaddit. 74 identiċi favur kontra astensjoniet maddewx. 68 favur kontra astensjoniet għaddit. 80 favur kontra astenzjoniet għatminja, Għamend 8, namlu verifika fuqa. Votazzjoni maluqa, maddiċ. 75 favur kontra astensjoniet maddiċ 66 favur, 76 favur kontra astenzjoniet namlu verifika fuq 76. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marwa. Għaddit, maġoranza kbira, pero ma tanċ kienet ċara kif intom olejtu idejkom ma kienx ċara li hija. Iġri għek, ġili. Issa għana 77 favur kontra astensjoniet ma d ddiċ. Emenda 78 favur kontra astensjoniet ma d ddiċ. 79 favur kontra astensjoniet ma d ddiċ. Emenda 10 favur kontra astensjoniet għaddiċ. 83 favur kontra astensjoniet maddiċ. 84 favur kontra astensjoniet għaddit. 85 favur kontra astensjoniet namlu verifika fuq 85 votazzjoni miftuħa. Issa votazzjoni malwa għaddit. 86 favur kontra astensjoniet għaddit. 87 favur kontra astensjoniet maddeċ. 88 favur kontra astensjoniet maddeċ. 89 favur kontra astensjoniet għaddit. 90 favur kontra astensjoniet għaddit, 91 favur kontra astensjoniet maddeċ. 93 favur kontra astensjoniet maddeċ. 93 favur kontra astensjoniet maddeċ. maddiċ. 94 favur kontra. Astenzjoniet ma d-deċ, maddiċ 95 favur kontra. Astenzjoniet Nerġaw, nebutaw fu għadi. <laughs> Li ma għadda kienet 95 favur kontra. Verifika. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa? Ma ddiċ. 96 favur kontra astensjoniet ma ddiċ. 103 favur kontra astensjoniet ma ddiċ. Osta l-vota ħari. U elettroniku, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marwa. Għaddit. Grazie ħafna. Issa għaddu l-punt li jmiss. Issa qed nibbutaw fuq il-monitoraġġ tal-applikazzjoni tal-Liġi tal-Unjoni Ewropea 2016 rapport inizjali, l-ewwel kompromess Emenda erba favur kontra astenzjoniet għaddit. Hamsa favur kontra astenzjoniet għaddit. Sitta favur kontra astenzjoniet għaddit. Seba favur kontra astenzjoniet għaddit. Tminja favur kontra astenzjoniet għaddit. Namlu verifika. Votazzjoni miftuħa emenda 8. għaddit. Għax, mux ċar minnaw. Emenda li sa, favur, kontra, astensjoniet, maddiċ. 10 favur, kontra, astensjoniet, maddiċ. Eħdax, favur, kontra, astensjoniet, għaddit. Tnax favur, kontra, namlu verifika fuq l-emenda tnax. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Għaddit. 13 favur kontra, astensjoniet ma 14 favur kontra, astensjoniet ma 15 favur kontra, astensjoniet ma ddiċ. 19 favur kontra, astensjoniet għaddit. 17 favur kontra, astensjoniet għaddit. Kompromess nejn, favur kontra astenzjoniet għadda. Kompromess numru 3, favur kontra astenzjoniet għadda. Emenda 24, favur kontra astenzjoniet maddis. 25 favur kontra astenzjoniet għaddit. 28 favur kontra astenzjoniet għaddit. 29 favur kontra astenzjoniet maddiċ. Emenda 30 favur kontra. Astenzjoniet namlu verifika fuq l-emenda numru 30. Ma eh, votazzjoni manuqa eh, għaddit 31 favur kontra astenzjoniet maddiċ, 33 favur kontra astenzjoniet maddiċ, 33 favur kontra astenzjoniet għaddit. 34 favur kontra astensjoniet maddeċ. Favur kontra astensjoniet maddeċ. Votazzjoni aħari elettroniku, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marwa. Għaddit. Grazzi. Issa għanna votazzjoni fuq il-evaluazzjoni mid-term fuq il-programm LIFE. Nibdew l-emenda 13 favur kontra stenzjoniet għaddit. 14 favur kontra stenzjoniet maddiċ. Ma nivutawx fuq l-emenda 15. 16 votazzjoni maqsuma l-ewwel parti għaddit, it-tieni parti favur kontra astensjoniet maddiċ. Zbatax favur kontra astenzjoniet għaddit. 18 żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra astenzjoniet għaddit, it-tieni parti favur kontra namlu verifika fuq it-tieni parti, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa? ma Satax favur kontra stenzjoniet għaddit 20 favur kontra stenzjoniet għaddit 20 favur kontra stenzjoniet għaddit 22 favur kontra astenzjoniet għaddit il-kompromess numru 1 favur kontra astenzjoniet għaddit għadda eh, 28 favur kontra stenzjoniet, 30 favur kontra stenzjoniet għaddit. 29 favur kontra astenzjoniet maddiċ. 31 favur kontra oh, astenzjoniet maddiċ. 33 favur kontra astenzjoniet maddiċ. 32 favur kontra astenzjoniet għaddit. 34 favur kontra astensjoniet Verifika 34, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni manuqa. Nantiċ. 35 favur kontra. Astenzjoniet maddiċ. 36 favur kontra astenzjoniet għaddit. 37 favur kontra astenzjoniet maddiċ. 38 favur kontra astenzjoniet maddiċ. 39 favur kontra astensjoniet għaddit. Erbejn favur kontra astensjoniet. 21. 41 favur kontra astensjoniet maddiċ. 42 favur kontra astensjoniet maddiċ. 43. Tlieta favur kontra astensjoniet maddiċ. 44 favur kontra astensjoniet maddeċ. 45 favur kontra astensjoniet għaddit. 46, żewġ partijiet favur, għaddit l-ewwel parti, it-tieni parti favur kontra astensjoniet namlu verifika. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Maddeċ. 47 favur kontra astenzjoniet ma ddiċ għaddit tajt korreġi ruħa 48 favur kontra astenzjoniet għaddit il-kompromess numru 2 favur kontra astenzjoniet għadda 54 favur kontra astenzjoniet namlu verifika fuq l-emenda 54 votazzjoni miftuħa Votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda 55 favur. Kontra. Astenzjoniet għaddit. 56 favur. Kontra. Astenzjoniet għaddit. 57 favur. Kontra. Astenzjoniet għaddit. 58 favur. Kontra. Astenzjoniet. Maddiċ. disa 60 favur. Kontra. Astenzjoniet namlu verifika fuq emenda 60, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa, għaddit. 61 favur kontra, astensjoniet għaddit, 62 favur kontra, astensjoniet maddiċ, 63 favur kontra, astensjoniet għaddit, il-kompromess numru 3 favur kontra, astensjoniet għadda, 68 favur kontra eh, għaddit, 69 favur kontra astensjoniet għaddit, 70 favur kontra astensjoniet għaddit, 71 favur kontra astensjoniet għaddit. Emenda numru 1 favur kontra astensjoniet maddiċ. Emenda 2 favur kontra astensjoniet għaddit. Emenda 3 favur kontra Minu għan favur għall-emenda numru 3 kontra verifika. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda numru 5 favur. Kontra. Astenzjoniet. Għaddit. Emenda 9 favur. Kontra. Astenzjoniet għaddit. Emenda 6 favur, kontra, astensjoniet għaddit. Emenda 7 favur, kontra, astensjoniet maddiċ. Emenda 8, le, mux 8, 10 favur, kontra, Astenzjoniet maddiċ. 11 favur, kontra, astensjoniet maddiċ. 12 favur, kontra, astensjoniet maddiċ. Vot aħari elettroniku, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Bek nalqu s-sessjoni tal-votazzjoni. Issa għanna skambju ta' opinjonijiet. Enraw su Rejkhaut. Għanna e, skambju ta' opinjoniet ma' orti tal-auditori. Fuq il-greening tal-pak. Okay, uh, uh, dear colleagues, if you can... Kollegi, hudu postkom, għalli inkomplu il-laqa tal-lum. Issa għandna skambju ta' opinjonijiet mal-qorti tal-awdituri fuq rapport speċjali Zvilup rurali, il-programmazzjoni tar-żvilupp rurali u il-greening tal-pak. dini għaparti parti mill-attivitajiet annwali ta' skrutinju u relazzjonijiet mal-qorti mal koorti tal auditori Ewropea. U nistidnuhom għal din il diskussjoni konġunta. Għanna il-membri tal-EKA responsabli għal dan il-rapport, għanna il-Sur Samo Jerb, illi huwa responsabli għal greening tal-kap. bat għanna Sur Wojciechowski għal responsabli għal l-izvilup eh, rurali. Mela nibdaw bisur uh, jereb nilak. Grazzi President, membri onorevoli, grazzi tal-opportunità li niprezenta il-konklużjonijiet ta' rapport speċjali greening eh, skema ta' appoċ għatħul iktar kompless. Dan ġi introdott fil-2013 bħala fil-kap ġi programmat bħala mekkanizmu biex e, jati l-bdiwa um, appoċ. L-Unjoni Ewropea tonfoq 12 biljun euro kull sena fil-greening li huwa 30% tal-ħlasijiet diretti tal-kap. tal id dritti tal kap tal u kważi 8% tal-budget kollu. Il-konklużjoni principali tal-audit huwa illi il-greening kif inhu implementat attualment uh, mhuwiex qed isaħħaħ il-performance klimatika u ambientali. Ħabba l-eżenzjonijiet gbar, Imħabba daw l-eżenzjonijiet gbar, il-bosta bdewa 65% jistaw jibbenefikaw minn ħlas aħdar minar ma jkollhom l-obligi tal-greening u għal din raġuni il-greening iwassal għal eh, bidla pozitiva fil-prassi fu eh, kwota limitata ħafna ta' xi 5%. Nixtieq kommenta fuq il-numru il-Kummissjoni qed tuża bħala il-rizultata eh, di quest ta' da ta' dan eh, eh, Praticamente pratikament 73% tal- tal-art għandhom għall-inqas obbligu wieħed ta' greening. Huma anki jekk huma jagħmlu ettaru wieħed minn mitt ettaru, il-Kommissjoni tot illi kollha jiġu inklużi anki jekk ma jkun hemm lebda bizla, bidla fil-prassi ta' bidja. U dan l-indikatur mhux qed jitbiddel laqas jekk l-obligi skont il-greening jitbidlu sostanzjalment. Uh, per eżempju, e F għandha tkopri tlitas il-5 u 7% u anki iktar. Allora aħna nħossu li dan l-indikatur għandu użu limitat għal monitoraġġ tar riżultati tal-greening. U aħna rajna illi l komissjoni ma effissaċ miri speċifiċi. U laqas speċifikat dak li eh, il-greening għanda eh, tikseb. Eh, l-impatt ambientali u klimatiku tal-greening jista' jiġi marbut mal-istrateġija l tematika għal protezzjoni tal-ħamrija, eh, għal eh, pakket tal-enerġija u klima ta 2020 u tal-klima u l-enerġija tal-2030 u anki fuq l-istrateġija tal-biodiversità, però mingħajr ma ikunem miri għal pak ma jistax ikunem approċ ġenerali. Id-diskussjoni fuq il-greening domx ikunu fuq jekk il-greening u xqjatem biex is issaħħa il-performance ambientali jew nkella biex innaqqas il- eh, dawn l-indikaturi. Ekin ħarsu lejn wieħed minn dawn l-indikaturi eh, illi tnaqqas bil-31% sal-2014. Il-mistoqsija hija mhux jekk għandix intejbu l-performance imma b'kemm irridu ntejbuha. U għal din ir-raġuni eh, għandna bżonn ta' data baseline, baseline affidabli. Il-allokazzjoni tal-budget tal-greening mhux ġustifikat il-ħlasijiet tal-greening u xi 80 euro fuq kull ettaru waqt li l-Kommissjoni Ewropea fl-evalmazzjoni tal-impatt stimat li l-ispejjeż li applikaw għal miżuri tal-greening mhux suppost kunu iktar minn 30. Kem studju eh, konġunt fuq il-bdewa minn inqas minn 10 euro għal 40% tal-bdewa sa iktar minn 100 euro għal 2% tal- tal-bdewa. Il-limitazzjonijiet inaqqas ukoll effettività ta' tlita minn dawn il-prassi. Id-diversifikazzjoni tal-uċuħ ma jatux il-benefiċċji sħaħ u anki il-grasslands permanenti eh, jgħatu eh, joħorġu minn natura 2000. U anki il-problema tal-biodiversità. Il-greening iżid komplessità notevoli għal CIP, illi mhuwiex ġastifikat me riżultati illi wieħed jista' jistenna illi se jipproduċu. Din il-komplessità tiġi minn overlaps bejn il-greeding u strumenti oħrajn tal-pak u dawn jinkludu anki l-agrikoltura tajba u l-kondizjonijiet ambientali. L-unika differenza sinifikativa mill-cross compliance hija illi għal greening il-pini huma normalment iktar L-istati membri ma użawx il-flessibilità specialment fuq dak li għandu xi qasam ma' tipi ta' eva u anki il- eh, l-ESPG biex jimmassimizzaw il-benefiċċji ambientali u klimatiċi. Anzi, eh, huma ma provaw jimplementaw il-greening b'mod illi minimizza il-pis fuqom. U għabbażi ta' daw aħna nagħmlu dawn ir-rakkomandazzjonijiet għal riforma tal-pak li jmiss. Il-Kommissjoni għandu jkolla loġika ta' intervenzjoni kompleta għal kontribuzzjoni tal-PAK għal għanijiet marbutin l ambjent u ma' l klima u għandhom jisegwu il-prinċipi illi il-bdewa għandu jkollhom maċċess għal ħlasijiet jekk huma jissodisfaw eh, normi bażiċi u anki il-bżonnijiet speċjali lokali ambientali jistaw jiġu uh, indirizzati bazzjoniet eh, iktar e għawin. L-istati membri ridu uh, juru, jipruvaw illi l-azliet tagħhom huma effettivi u effiċenti biex jilħu l-aniet. Nikkonkludi bl-evalwazzjoni tagħna informali illi il-bidliet f'dan fl-aħħar leġislazzjoni tal-omnibus se twasal għal ċerti titjib u allura aħna nilqawhom. Però għatem problemi li rigwardaw semplifikazzjoni u e li hemm bżonn jiġu solvuti qabel l-MFF li mis. Grazzi tal-attenzjoni u sajna disponibbli biex nirrispondihom. Grazzi ħafna. Grazzi, sa sider l-Sur Wojciechowski e Kjoġbok biex tippreżenta r-rapport. Thank you very much, uh, Madam President. Uh, Grazie ħafna, Signor President, eżis membri tal-Parlament Ewropew. L-għadet, grazzi ħafna tal-istudentuni għawek u tal-ittuni l-opportunità illi niprezentalkom il-rapport speċjali tagħna illi għandu titlu Programmar tal-Iżvilupp Rurali iktar fukar fuq ir-riżultati li għandna bżonn grazzi tal interessajtur wieħkom ħafna f'dan ir-rapport minħabba illi aħna qegħdin nikkonkludu minn dan ir-rapport illi għandna bżonn ta' iktar sinerġija bejn il-politika Ewropea, speċjalment eh, u l-politika nazzjonali ġifiri nirringrazzjakom ħafna tal-interess li qegħdin turu fil-programmar. Mela, nixtieq nitkellem fuq prezentazzjoni qasira. Mela, fuq il-programmar tal-izvilupp rurali ħan ippreżentalkom l-abbozz. Għawek f'din il-graf tistgħu taraw li jem mid biljun euro li kienu li tefqu għal periodu ta' seba snin fit-termini ta' perspettiva finanzjarja, għawek tistgħu taraw il-partijiet differenti tal-politika agrikola komuni aħna nfaqna xi 58 biljun euro kull sena xi 40 biljun għal ħlas dirett, 14 biljun għal programm ambientali rurali u 4 biljuni għal istrumenti tas-suq. Fl-istampa li jmiss aħna nistgħu nippreżentaw ukoll il-beneficjarji ewlenin. L-istati membri kollha qed parteċipaw fil-dan il-fond. Il-beneficjarja u l-enin huma Franza, l-Italja, l-Ġermanja u l-Polonja. Awek tistaw taraw li qed niprezentalkom u nurikom l-istati membri fejn hemm programmi ta' żvilupp rurali ħalli taraw f'liema pajjiżi aħna minna ċertu awditjar minħabba illi il-programm ta' żvilupp rurali f'ċertu stati membri qiegħed ikun organizzat fuq livell statali u f'pajjiżi oħra fuq livell reġjonali. Allura aħna analizzajna 12 minn minn 118 l-RVP, RDP sanzi meħabba li għanna 118 fil-28 stat membru. Mela, x'kienet il-mistoqsija ntużata l-awditjar? L-ewwel kienet jekk aħna x'ħankunu ffukati fuq eh, il-qafas leġislattiv jekk l rdp għandhomx il-potenzjali r riżultati aħjar u kif kien qiegħed ikun ġestit il-proċess ta' ġestjoni mill-Kummissjoni Ewropea u l-konklużjonijiet mir-rapport ġenerali tagħna kienu li l-RDPs kienu ġenerali wis qegħdin eh, jieħdu wis fit-tul, proċessi tagħhom ma' komplessi, twal. U l-RDPs ma kienux biżżejjed iffukati fuq ir-riżultati. Mela fil-qosor ħafna nista issa nitkellem ukoll fuq dak li huwa wis ġenerali hawnhekk qed nurukom xi ftit eżempji mill l-RDPs tal-Rumanija, tal-Polonja u tal-Irlanda u hekk għandkom xiftit eżempi tal-bżonnijiet li kienu definiti. Il-konklużjoni kienet li l-RDPs kienu twal wis u dokumenti komplessi għawek f'dan il-graf tistaw taraw eżattament kemm kienu twal dawn id-dokumenti. Fil-perspettiva finanzjarja ta' qabel, ġifiri fis-sena 2007 sa' sena 2013, il-daqs medju tal-RDP kien ta' 459 il-ritrat u fis-sena ta' wara kien hemm iktar minn 700 ġifieri kienem iktar minn elf paġna, paġna rritnejt, mux ritrat jena. Fċertu RDPs kienem iktar minn elf paġna. U l-konklużjoni tiegħi hija li l-Kummissjoni Ewropea għandha bżonn wies minnaħa tal-Istati Membri minnaħa tal-Reġuni li qegħdin iħejju dawn il-programmi. Dawn ma bosta Eh, affarijiet li huma vera interessanti anke mill-perspettiva ta' l-akademiċi tista' tkun data importanti u interessanti għax xjentisti u l-akademiċi iżda mhux għalbdiewa. bdiewa Din xi ħaġa importanti li xtaqt ngħid u aħna nissuġġerixxu li nbidlu din il-prattika ħalli bekk ma nirrikjedux xwis mill Diwa, issa l-konklużjoni li jmiss kienet li l-proċess ta' programmar kien twil wis. Il-periodu ta' żmien kien ta' madwar sena, għana wekked il-nuru medja, periodu medju għal proċessar minn mindu tressa id-dokument sal-approvazzjoni ħarja minn tal-Kummissjoni kien dan il-perjodu ta' żmien. Il-konsegwenza kienet tuwi. il-proċess tal-implementazzjoni kien iktar twil meta qabel ma periodu tas-sena 2007-2013. Il-proċedura bdiet fis-sena 2004 bl-ewwel proposta tal-Kummissjoni. U kollox der illi kien jibda bil-periodu ta' sena 2006 u bat kien hemm periodu ieħor li kien ħajibda fis-sena 2011 u l-regolamenti ta' implementazzjoni tlestew f'nofs Lulju tas-sena 2014. Il-konsekwenza kienet, kif tistgħu taraw fil-dan il-graf, illi fil-periodu finanzjarju ta' bejn sena 2007-2013, wara erba snin ta' implementazzjoni, ta' dan l-RDP l-absorption kienet ta' 29%. U fil-periodu ta' bejn is-sena 2014 u 2020 aħna qegħdin naraw illi l-perjodu ta' absorption kien ta' 21% biss. Fir-ritratt li mististaw taraw ukoll il-livell ta' absorption ta' bejn is-sena 2007 u 2013. Kif qedtilkom qabel il-medja kienet ta' 29. Kena hemm żewġ pajjiżi l-Irlanda u Lussemburgu l-iktar li assorbew minn dawn ma kien hemm l-ebda stat membru li kellu absorption as minn 15 fil-mija. U issa fil-perjodu ta' bħalissa għandna sitwazzjoni li hija għar. Il-livell medju ta' absorption huwa ta' 21 fil-mija għanna il-Finlandja bi 43% u l-Irlanda bi 38% u ħadd ma kellu iktar minn 50% u sitt stat membri illi għandhom absorption ta' inqas minn 5%. U dina xi ħaġa illi naħseb li għandha tinkwetana daqsxejn u l-konklużjoni tal-awdizjar li messuwa illi l strategiji oġġettivi ħajkunu diffiċli biex tanalizzon, specialment għal dawk li huma jistawu waslu għal dimensjoni għal iżvilupp rurali u għal setturi li jistaw jipromovu l-bidla tal-klima l-adattament, il-prevenzjoni tal-riskju, l-ġestjoni, protezzjoni tal-ambjent u promozzjoni tal efficienza fl-użu tal-risorsi. Rikomandazzjoni tagħna lill-Kummissjoni Ewropea hija li nżidu aħna l-konsistenza minħabba r-riżultati kollha li għandna bl-indikaturi ħalli bekk innaqsu n-numru ta' rekwiżiti. Aħna qed u ukoll biex niprezentaw il-proposta f'waqta ħalli bekk aħna nippermettu li jkun hemm proċess li jista' jibda Malaj kemm jista' jkun. Nixtieq li nippreżenta kummenti fil-qosor mela kummenti fuq il-problemi ġenerali tal-agrikoltura li fil-fema tiegħi huma importanti ħafna anka għal kumitat ambjentali tagħkom. Nixtieq illi ngħid illi nistgħu nżidu ċertu informazzjoni. Hemm xi ftit informazzjoni importanti ħafna illi matul l-10 snin li għaddew l-ammont ta' art li kienet id-dikjarata naqset għal 145 miljon ettaru, tlifna xi design miljon ettaru f'dawn l-aħħar 10 snin. Il-numru ta' imprizi agrikoli naqsu f'seba' snin bi tlet miljuni. Daħħara xar snin naqsu b'erba' miljuni u aħna qegħdin nitilfu elf eh, impriża agrikola żgħira kuljum. Din hija problema kbira wkoll li ħan nitkellem s-sarġ il fatt li Eh, hemm bidla demografika fil-popolazzjoni tal-bdiewa fl-Unjoni Ewropea u hekk f'dan il-graf tistgħu taraw biċ-ċar li l-parteċipazzjoni medja tal-ġenerazzjoni żagħżugħa li għandhom inqas minn 40 jew 45 sena huma 40 fil-mija. fuq livell ġenerali għandna livell ta' 50% iżda fil-bidja hija inqas. Allura dan ifisser li 80% tal-bdiewa għandhom iktar minn 45 sena. U terz tal-bdiewa għandhom iktar minn 65 sena. U din hija problema kbira għal-ġejjini tal-pak. Issa ħantikom informazzjoni fuq uh, il-varjazzjoni demografika u il-bidla fletajiet, varjeta fletajiet tal-bdiwa li kienet uh, xi ħaġa preżentajna fis-sena 2017. Informazzjoni oħra li naħseb li ħatkun tkun ta' interess partikolari dan il-kumitat huwa illi aħna qed nippreżentaw din id-data fid-dokument tagħna li huwa il-briefing paper illi kien ippreżentat il-ġimgħa li għaddiet fil-kumitat kont mill-kollega tiegħi u naħseb nistgħu nisimgħu bosta drabi illi il settur tal-agri huwa f'kundizzjoni tajba ħafna minħabba li l-Unjoni Ewropea qiegħda tesporta dawn il-prodotti agrikoli huwa veru. Iva illi l-Unjoni Ewropea edha tesporta iktar prodotti mill-li timporta. Iżda, jekk aħna qed inħarsu lejn din il-parti il-ħadra nistgħu naraw illi dawn huma prodotti illi mhumiex ipproċessati. Din mhix storja ta' suċċess fil-fatt minħabba li għanna il-produzzjoni illi hija ibbażata fuq il-produzzjoni. Naħseb li din xi ħaġa li aħna rridu nqisu anka fil-proċess ta' tħejjija tal-pakk. L-aħar ftit klim, Sinjor President, huma li l-problemi li aħna din nindekaw fir-rapporti tagħna, speċjalment f'dan id-dokument ta' briefing li dalwaqt se jkun ippreżentat, huwa li aħna ħajkonna bżonn ta' viżjoni iktar fuq perjodu twil għal ġejjieni tal-pak, mhux għall perjodu ta' seba' snin. Biss, mhuwiex biżejjed li għal perjodu ta' seba' snin aħna nippjanaw il-politika agrikola. Irridu jkollna viżjoni ħalli naraw kemm hemm bdiewa, kemm minnhom huma tal-ima età, x'tib ta' bidja tissir jekk bidja industrijali jew kellha fuq skala żgħira. Dawn huma affarijiet li aħna rridu jkollna viżjoni ċara dwarhom ħalli jkollna idea tal-politika eh, tal-bidja tal-Unjoni Ewropea għal-ġejjini. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna tal-prezentazzjoni ta'kom kienet vera interessanti għalina. Issa nixti illi nistieden l-istati membri li u jitkellmu għal sinjura Ajuso. Is-Sur Gerbrandi jixtieq jitkellem. Signora Juso, grazie ħafna Signor President u grazie u koll għazzoġ eh, minnis li intervjenew jina nixtieq ngħid illi aħna edin nitkelmu għawek fuq iċ-ċifri differenti kif għanna namlu fil-qorti tal-awdaturi. 70% ma kienux affettwati iżda xi 25% tal-artijiet huma koperti minn din il-miżura u hekk kif qalet il-Kummissjoni Ewropea hawnhekk nafu illi dan għandu rwol importanti ħafna għal bidja. Mod speċjali aħna nasbu li din hija xi ħaġa li aħna qegħdin nippruvaw nevitaw għalfejn minħabba illi dawk illi għandhom jipproduċu iktar huma li rridu nintensifikaw il-bidja u jekk għan intensifikaw il-bidja dan ħajmur kontra il-lan tal-politika agrikola komuni. Il-lan ewlieni hija tissuġġerixxi li hemm ħlas dirett ukoll anke għall ekoloġija li huma 30% tal-ħlas u dawn fil-fatt mhumiex ħajwaslu għal fatt li aħna ħsibna li ħajkun hemm inqas appoġġ għadħul minħabba illi il-bdiewa xorta waħda irridu jagħmlu numru ta' ammont ta' xogħol ieħor mhux biss jifukaw fuq il-produttività u minħabba fek jistgħu jitpoġġew fi svantaġġ meta imqabli ma' kompetituri oħrajn. Ġifieri jiena naħseb li dawn lajnuniet tal-iżvilupp rurali huma verament meħtieġa minħabba li l-bdiewa għandhom ħafna lok għal iktar produzzjoni, speċjalment jekk qegħdin jagħmlu dawn dan bil skont il-kondizzjoni tal-Unjoni Ewropea. U eh, anka fuq l-ekoloġizzazzjoni u l-valur miżjud jiena naħseb illi dawn għandhom kondizjoni marbutin mal-kondizjonalità u anka mal-produttività brabta ma' dawk tal-pajjiżi terzi. Nixtieq illi nitkellem ukoll fuq riforma tal-ġejjieni tal-pak naħseb li importanti li aħna ikollna ukoll adattament għall-anijiet ambjentali mhux biss nistgħu norjentaw ruħna irbieħna għal produttività aggressiva ħafna minħabba li dan jista' jkun lan ta' l-istabilta li l-in mit-ċifri. Ek kif suppost aħna rridu nagħmlu f'dan il-kuntest. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna sassur, Grer Brandi, kjoġbok. Grazzi ħafna, Sinjura President, jena nixtieq nirringrazzja l-qorti tal-awdituri tal preżentazzjonijiet tagħhom u dawn ir-rapporti nixtieq ningrazzjom tagħhom mhux biss dawn it-tnejn, iżda anke dak ir-rapport li kien ippubblikat fil ġimgħa li għaddiet fuq il-politika agrikola li wassal messaġġ verament xokkanti li l-ġejjieni tal-politika tal-bidja mhijiex se timxi skont l-anijiet ewlenin. U naħseb li nista' nirringrazzja wkoll l-qorti tal-awdituri li Illum nistgħu naraw li huma lna analiżi f'waqta minħabba l-aħħar darba meta aħna pruvajna nanalizzaw ir-riforma tal-politika agrikola komuni ħafna mir-rapporti tal-qorti tal-awdituri waslulna wara dan il-proċess importanti li kellu jsir. Jiġifieri nirringrazzjakom ta' dan. Għalija l messaġġ huwa ċar ħafna għandna miżuri ta' greening, għanna bosta għanijiet ambientali li huma marbutin mal-flus li aħna qegħdin nonfqu, iżda ma jidirx li hemm rabta bejn l-għanijiet u l-flus li din jentafqu jiena naħseb li din hija il-konklużjoni ewlenija tal-qorti tal-awdituri u jiena analizzajt ukoll il-kummenti tal-Kummissjoni fuq dawn iż-żewġ rapporti Kolli ngħid illi dawn huma kummenti paralleli qegħdin jgħidu illi ħajanalizzaw din u joħorġu b'iktar kummenti meta ikollhom iktar proposti fuq il pak U dan ifakkarni wkoll fl-aħħar darba tkellimna fuq dan is-suġġett fejn il-Kummissjoni Ewropea ma kienx qiegħda taħseb fuq il-fatti. Għalija l-politika hija xi ħaġa speċjali ħafna minħabba illi jekk inti fuq il-flus għal ċertu għanijiet, mbagħad irridu nikkonkludu wkoll jekk il-politika kienet sodisfatta jekk le il politika trid tinbidel. Kultant aħna nonfqu biljuni fuq biljuni ta' flus għal greening mingħajr ma jintlaħaq l-ebda riżultat u nixtieq li ningrazzja u nħeġġeġ l-qorti tal-awdituri biex ikunu iktar għalbina fl-istqarrijiet li jamlu u jippruvaw jiżguraw li l-messaġġ tagħhom ma jinstemax biss fil-Berlamo iżda anka fil-bliet kapitali tal-Istati Membri u anka fil-Kumitati Parlamentari tagħna minħabba li jekk nisma' li l-kollegi jitkellmu fuq dawn il-kwistjonijiet nara li qed nifukaw iktar fuq l-status quo U nasab li dan huwa l-iktar messaġġ importanti. Nixtieq ningrazzjakom ħafna ta' dan, nixtieq nsaqsi lill-President Jekkux possibli li nisimaw li l-Kommissjoni nitkellmu qabel ma jħorġu bil-proposti, proposti li jistgħu jkunu iktar dettaljati f'termini ta' konklużjonijiet tal-dwar il-qorti tal-awdituri. Grazzi. Grazzi ħafna, Sinjura Xaw Signora President, grazzi, jena nishtiq natikom vizjoni b'differenti minnaħat tal-Olanda. Ħna għaddin nitkellmu fuq il-lanijiet politiċi. Daw lanijiet għandhom ikunu possibli li timplementom fil-prattika u dak li aħna din nisimaw minnaħat tal-kellima u minnaħat tal-ordu tal-awdituri, aħna għaddin naraw. Il-affarijiet mhumiex daqshekk tajbin, Jiena mill-Olanda fejn qegħdin narraw li l btiju m'għandhomx flus biżej biex jinvestu fil- l-imprizi tagħhom u qed isibuha diffiċli biex jinvestu f'din il-politika. Issa fu l-ewwel u t tini pilastru. Kif aħna rridu nikkalkulaw din il-proċedura daqshekk komplikata? u li din il-politika fil-fatt ma tantx torbot waħda mhux qed tkun daqshekk korrenti issa jekk inħarsu lej il-ftehim tal-klima u l-emissjonijiet ta' CO2. Għal darboħra l-Kummissjoni nixtieq ngħidilha illi wasal il-waqt li jkun hemm proġett banijiet speċifiċi għal dak il-pajjiż partikolari. Il-bdiewa dak li jridu Aħna ma rridux nħallu l-affarijiet fidejn il-bdewa biss, aħna nafu illi issa li għedin namlu dan aħna verament edin inneħu l-possibilta' minn idejna li nsolvu il-problema għanna bżon li kuna politika li tista' implementa fil-prattika. Is-Sur Des, grazzi ħafna, Signor President, grazzi ħafna li rappresentanti għaż-żewġ eh, prezentazzjonijiet. Jiena dnaħu gost li aħna kellna rapporti iktar fatwali iktar minn dawk li ġivejna fil-Kumitat tal-bidja jiena fl-14 sena li li għaw għatma rajt rapport daqsek ħażin tal-qorti tal-awdituri. Mela, s sena 2016 ma nistawx aħna eh, nanalizzaw kemm kien ta' eh, effett pożittiv il-greening fis-sena 2014 aħna nafu illi kien ħafna stati membri ħabtu ċom ma' dawn il-dispożizzjonijiet u ħafna mill Stati membri bdew jimplementaw il-għanijiet tal-greening fis-sena 2016, allura ma nistawx aħna nibdew naraw fis mis-sena 2016 jekk il-proposti tal-greening kellhomx eh, valur miżjut jew le, kolli ngħid illi nishtiq nikkritika jiena fuq dan il-punt l-orti tal-awdituri. Aħna xtaqna li neskludu l-bdiewa iż-żar u l-imprizi iż-żar u l-imprizi bioloġiċi minħabba li dan kien ħajkun ta' zvantaġġ għalihom minħabba li huma kienu qegħdin ukoll jissodisfaw diġà dawn il-ħtiġijiet. U anka ċertu merat permanenti aħna xtaqna li noskludu U ma sibx li laqqas aħna kalkulajna fuq il-fatt illi jista' jkun hemm uċuħ tarraba bejn il-perjodi ta' kultivazzjoni li jistgħu jkunu kultivati. U dawn jistgħu waslu għal kontribuzzjoni tal- tal-fertilizzazzjoni tal-art u tal-ħamrija. Aħna nafu illi dawn huma affarijiet illi forsi Eh, ċuħ tarraba li ma setawx jinħazdu minħabba illi kienu għadhom ma sarux bizzejiet. U l-qorti tal-awdituri edin jgħidu l-Parlament Ewropew id-deċida xaġa differenti minn dak li l-Kummissjoni id-deċidew jena naħseb li għal darbohra jkolli ngħid dispiċini qorti tal-awdituri mhux intom tistgħu tiġġudikaw eh, mhux deċiżjonijiet aħna ħadna hawnhekk u naħseb illi Din xi ħaġa li għand m'għandix tkun ta' interess għalikwa aħna rridu naraw x'inhija x-xewqa. U fir-rapport qed nara illi l-istati membri Għandhom jimplementaw u ċertu għanijiet aħna xtaqna illi kunem ċertu affarijiet li setgħu jkunu iktar tajbin u koll għall-ambjent. Dawn huma affarijiet li għadna ma kalkulajnijhom x'aħna ma kalkulajniex laqas kif l-screening qiegħed isir. Jekk per eżempju jkun hemm xi 600 euro illi qed jitħallas għal ewwel pilastru, nafu li fuq il-greening hemm ċertu Eh, kalkulazzjoni kalkoli differenti dan mhux qed insibuh fil fil-rapport tal-qorti tal-awdituri li wieħed li jagħmel greening jgħid jirċivi 18 euro u ieħor jgħid jirċivi ħafna iktar jiena naħseb li dan ir-rapport għandu jirġa' jkun evalwat u jkolli ngħid li Eh, dan ir-rapport għalija mhux validu. Grazzi ħafna s sessur Heisling. Grazzi ħafna nixtieq li nirringrazzja l qorti tal auditori għal dawn ir-rapporti naħseb li semmejtu ħafna punti li rrid nikkritika. Full greening, per eżempju, ħna diġa tkellimna fil-komitat, ma naħsibx li nista' nkun daqse kritiku bħalma kien Albert Dess minħabba illi aħna rridu il narfu l-fat li hemm wis eċċezzjonijiet ma nafux eżattament. Jekk eh, dawn l-eċċezzjonijiet kollha kif jistgħu jiġġustifikaw dan kollu apparti minn hekk. Jiena naħseb li kull bidwi iridu jissuġġerixxu li jisir dan apparti minn hekk. Jiena naħseb illi hemm ħafna illi mhumiex qegħdin jimplementaw dan kollu, jiena naħseb illi dawn il-5 fil-mija nafu li għedin jintuntuża ċertu kimika fuq għadin u din hija xi ħaġa li ħadd ma fema u fil-fatt Jiena naħseb id-dinja xi ħaġa wkoll hija importanti għall-Istati Membri u lan tal-greening kien illi kien tajjeb fil-bidu ma tant aħna e, eh, biddilnieh illi mbagħad ma kienx fadal wis minnu u anka l-qorti tal-awdituri ngħidulhom milli il-telfa tal-biodiversità mhix qed tkun ikkonsidrata nara li hemm ħafna iktar kimika li qed tintużaw hemm bżonn li nagħmlu xi ħaġa dwarha. Mistoqsija l-Qorti tal-Awdituri taħsbu li il-proposta li għanna bħalissa tal-Kummissarju Hogan tista' twassal għal um, dawn il-bidliet u jekk dan ux verament l-aħjar approċ. Jiena naħseb illi u hija l-Kummissjoni li għandha tiddeċidi mhux l-istati membri sa fuq dan Naħseb illi nagħti raġun l qorti tal-awditurji jekk qed nitkellmu fuq il-flus tal-pubbliku għall-benefiċċju tal-pubbliku dawn ma' li aħna rridu nitkellmu dwarhom naqbel ma' dak li qal is-Sur Feċikowski. Nasib illi dawn ma' affarijiet li forsi huma seġrat fuq il-livell diplomatiku u hemm ċertu affarijiet li laqas biss hemm l-fejn minħabba l-ħafna burokrazija marbuta magħhom. Iżda nafu l-affarijiet saru għar u dan qed jintwera fit-tendenza ta' l-affarijiet il-mod ta' kif qegħdin jipproċedu. U naħseb Illi hemm ħafna affarijiet li qegħdin jerġgħu jaqirdu kollox. Apparti minn hekk jiena xtaqt insaqsi xanna bżon, għanna bżon ta' iktar sigurta aħna u għawek nistaw verament intejbu l-affarijiet fiħdan il-program. Inti għettu koll li jemxid 19 miljon ettaru anka fuq il bdiwa aktar anzjani aħna nafu illi provajna nejnu l-bdiewa zazah biex jitlu fis-settur iżda aħna nixtiequ ngħidu li sakemm il-tħul tal-bdiewa ħajkompli jonqos, aħna maħniex ħankunu nistgħu nagħmlu tajjeb għal dan in-nuqqas bil-fondi u għalhekk iż-żgħażagħ mhumiex imħajra minħabba li m'hemmx biżejjed flus xistow jaqalgħu minn dan ix-xogħol li huwa xogħol diffiċli u għal din raġuni jiena naħseb illi fil-fatt il bdiwa huma ħafna iktar dipendenti l-lum il-ġurnata fuq l-għajnuna tal- pak hemm ħafna bdiewa li huma verament dipendenti mill-ħlas dirett u din hija xi ħaġa li verament hija negattiva jiena naħseb illi irridu noqogħdu ħafna attenti għalija. Ningrazzjakom. Thank you and Mr. Grib. Grazzi ħafna Sur Grib. Grazzi ħafna. Naħseb illi kull evalwazzjoni illi il-sir hija ibbażata fuq diversi kriterji illi tista' taċċetta jew tirrifjuta, però naħseb illi fil-Kumitat tal-Envi għandna ngħidu illi l-agrikoltura għandha x'taqsam mal-produzzjoni tal-ikel iżda wkoll għandha funzjonijiet u servizzi oħra. L-agrikoltura hija responsabbli għal ħolqien u l-manteniment tar riżorsi tan tal-ambjent, il-greening tal-ambjent hija riżorsa komuni. Hawnhekk qed naraw xi xejriet li ma tantx joġbuna għandna numru ta' indikaturi, per eżempju, dwar il-numru ta' asafar u l-kumplament naseb illi dawn l-indikaturi għandhom jiġi inklużi fil-rapport, però nixtieq illi nżommu f'moħħna il-karattru multifunzjonali tal-agrikoltura għaliex l-agrikoltura toffrilna prodotti għal ċittadini li għandhom ikunu ikollhom prezz xira jekk għan nistennew li l-agrikoltura tkompli tatina dawn il-prodotti mela rridu nibqew natu finanzjament l-agrikoltura dan ovvjament lawa faċli u lanqas faċilment aċċettat mill-partijiet interessati kollha. Però żommu f'moħħkom illi kellna appoġġ għabbażi tal-prezz u dan kien ikkritikat issa ħna għandna appoġġ skont idħul. Qed nippruvaw bekk nistimolaw bidla fl-agrikoltura, nappoġġaw lill-bdiewa jew sempliċement inħallsu l-bdiewa sabiex iwasslu dawn il-prodotti. Kellna d dikjarazzjoni ta' Kork tal-1996 u kanna id-dikjarazzjoni tal-2016 dawn jitkellmu dwar il-karattru multifunzjonali tal-agrikoltura, il posta residenza, il-forma tal-ambjent, nidwassib l-ambjent, l-agrikoltura. Tenna u koll, inżommu il-wirt kulturali tana, materjali u spirituali. Dawn l-aspetti kollha naħseb illi għandhom ikunu enfasizzati mill-komitat tagħna wkoll għandna nagħmlu dan. Meta niġu għal funzjonijiet u l-prezzijiet ċirqa. Jien naħseb illi ma nħallsux biżejjed għal funzjonijiet bħalma għaltinna wkoll ir-riċerka xjentifika. ma tanċet natu daqstant finanzjament ma tan isu illi jikompensaw għal ċertu spiża minn naħa tal liwa eh, sabiex iżommu situazzjoni tajba l-ambjent. L-agrikoltura tirċievi eh, finanzjamenti għal ċertu servizzi, per eżempju fil-Brazil, hemm l-istess eh, finanzjamenti il-globalizmu ma tantx tbiddel, irridu nappoġġaw l-agrikoltura tagħna. Irridu nippruvaw insibu bilanċ jew norbtu anzi kif noffru finanzjamenti xirqa lil bdiewa minnaħa l-oħra e, nizguraw li l-bdiewa jkomplu jew jaffru l-prodotti li semmejt. Grazzi ħafna, bekna l-lista, xi ħadd jixtieq jitkellem jekk le ngħaddi il kelma li żewġ rapporters. Mr. jarab. Grazzi ħafna, Signora President. Grazzi tal-mistoqsijiet kollha. Ser nibda bil-mistoqsijiet ta' Sur Gerbrandi għal illi sibna illi memx korrelazzjoni bejn l-anijiet u l-flus għat jintefqu dan huwa minnu sa ċertu punt, però dak li aħna sibna u li ma kienx hemm anijiet, jekk m'hemmx anijiet ma tistax ikollok loġika ma jistax ikollok indikaturi ma tistax tażel il-miżuri u tiddefinixxi kemm hemm bżonn ta' finanzjamenti għal dawn il-miżuri. Din hija l-ikbar problema fl-awditjar tagħna aħna ma nafux kemm il-pak għandu jikontribuxi għal biodiversità għall emissjonijiet tal-gassijiet effett serra u l-komplement, din hija l-problema għax jekk m'għandekx poddat tluq, m'għandekx lanijiet l-għandek tilħaq ċertu politika, mela aħna kif nistaw nażlu il-miżuri niddeċidu fuq il-finanzjamenti. U għalek aħna diskutejna mal-Kummissjoni waqt eh, l-auditjar tagħna xi fisser illi il-pak trid wassal għal prestazzjoni ambjentali u klimatika dan ifisser li rridu intejbu l-indikaturi tagħna, irridu eh, innaqsu l-affetti negattivi ta' ċertu indikaturi. Din kienet il-mistoqsija tal-auditjar tagħna. Imbagħad il-mistoqsija tas sur Juso. Dak li għad huwa kollu minnu dwar il-pak, però mbagħad hemm anijiet, u mbagħad mill anijiet ngħaddu għal miżuri Però fil rapport tagħna aħna għadna illi l-bdiewa diġà diġà waslu għad dobju tal-lefas minn dak illi qbilna. Kif nistgħu niddeċidu l-ewwel iridu nevalwaw x'inhu lan tal-greening irridu nikkonsidraw jekk ir-riżultati u mhux riżultat tal-greening jew inkella azzjoni volontarja tal-bdiewa illi eh, jafu x'inhu meħtieġ iktar minn dak li qed jistaqsi il-greening. Jiena nixtieq nirringrazzja l sur rest tal-mistoqsijiet kollha illi batilna il-mistoqsijiet se jintbatu ta' malajr u nispera illi mek niċċaraw ħafna nuqqas taqbil dwar kif nistgħu naqraw ir-rapport tagħna. Aħna ma konniex qed nikkritikaw dak li qed jagħmlu l-bdiewa però l-anijiet tal-greening. Ser nipprova nirrispondi xi mistoqsijiet u mbagħad tirċievi anzi bil-miktub id-dettalji il-bdiewa il fil-medja għandhom id-doppju tal-efas li kienu mistoqsija minnhom. Diġa għandhom 30% iktar minn dak li ġi mistoqsi mill efas Ġifiri anki meta nitkellmu dwar l-2016 nistgħu ngħidu illi ma nistgħux ngħidu jekk il-politika la għanijiet Għalhekk aħna għadna mhux probabbli li tejjeb il-prestazzjoni, aħna qed nippruvaw ngħidu se jiġri, però laqas tista' tistenna riżultati differenti jekk qed tagħmel l-istess ħaġa jekk ma tibdilx l-azzjoni tiegħek bil-greening mela ma tistax tajt illi ir-riżultati se jkunu differenti. Mela, l-auditjar tagħna imur lura għal qabel il-regolament il omnibus imma anke il-catch crops dawn jibqgħu hemmhekk għal tmien ġimgħat mhux il-xitwa kollha aħna ibbażajna l-evalwar tagħna mhux fuq l-opinjoni tagħna biss, però fuq esperti wkoll. Tistgħu taraw dan fir-risposta tagħna. Tistgħu taraw mill-studju żajna. Jekk tarsu lejn tabella tnejn, esperti għall-Olanda u koll ipproponew illi jintużaw cash crops taħt EFAS. Umbat kienem mistoqsija Mr. Housling x'naħsbu dwar illi natu iktar responsabilta li l-istati membri. u l-politiċi li jiddeċidu minn se jkollu iktar responsabilta, aħna naħsbu illi dan l-approċ jista jaħdem, pero aħna nefasizzaw u għalhekk ir-rakkomandazzjoni li tmurant l-istati membri tajt illi l-istati membri għandhom juru illi ċertu miżuri se jwaslu rizultati. riżultati li mbagħad jintużaw sabiex nilqu il-għan ġenerali fuq livell tal-Unjoni Ewropea, anki jekk il-Kummissjoni tajt iva natu iktar responsabilta l-Istati membri sabiex jażlu ċertu miżuri jew ċertu tipi ta' efas, xorta tibqa' responsabilità tal-Kummissjoni Ewropea illi tivverifika u tadotta l-Programm Nazzjonali tal-Istati Membri. Dan huwa pass importanti fejn il-Kummissjoni għandha tiżgura illi il-miżura mażula verament jaslu l benefiċċju għall-ambjent. Umbat kellna diskussjoni ta' Sur Crisp Jiena naqbel miegħek dwar il-finanzjamenti. Aħna nistaqsu kemm għandhom jintużaw flus u min għandu jieħu l-flus. Din mhix mistoqsija l-awditur. Din trid issir meta tiżviluppa il-loġika ta' intervent trid tażel il-miżuri tal-indikaturi u mbagħad tiddefinixxi kemm għandu jintafaq flus aħna bħala awdituri niddeċiedu jekk finanzjamenti u sejrin għal miżuri xirqa u jekk dawn jasux imbagħad tar-riżultati. Din hija l-iktar mistoqsija importanti l-ewwel rakkomandazzjoni tmur għal ant il-Kummissjoni sabiex tiżviluppa bisħiħ il-pak u jkollha l-anijiet mhux biss fid-daw tal-ikel iżda wkoll l-impatt ambjentali tal-pak dak huwa kollox minna ħatija forsi jan jista' jkompli. Iva, ngħaddi l-kelma li kellim liħor. Grazzi ħafna, Signora President. Nixtieq nitkellem bil-lingwa tiegħi. Sinjuri, grazzi ħafna l-mistoqsijiet kollha għal kummenti illi intom il-prezentajtu, jina kontent li d-diskussjoni mar din id-direzzjoni, ġifiri aħna u rejna b'moċċar li huwa importanti illi norbtu il-pak malanijiet ambientali sur kerbranti, sur kxib u oħrajn tkellmu dar il-natura multifunzjonali tal-agrikoltura. Iva, dak li għadna l-lum fl-imkien mal-kollega tijaj, għandu lan li jġilkom l-attenzjoni għal problema speċifika li qed naraw hawnhekk. Jekk il-futur tal-pak huwa sempliċement kontinwazzjoni ta' situazzjoni li għandna llum, se jkun dejjem iktar diffiċli illi norbtu il-pak mal-politika favur l-ambjent, jekk irtsijiet żar, kumpaniji zar jisparixxu, jekk inkomplu naraw it tisħieħ ta' kumpaniji kbar se jkun dejjem iktar diffiċli nżguraw illi l-anijiet ambjentali jintlaħqu. Aħna xtaqna illi nifukaw fuq din il-kwistjoni, però huwa fid-dejn il-politiċi illi jgħidu kemm irridu irtsiset fl-Unjoni Ewropea fl-2030 per eżempju, mhux is-sena d-dieħla jew is-sena ta' wara. Aħna qed naħsbu dwar din il-kwistjoni għanna politika tal-klima fuq termin ta' żmien twili għax xi ħaġa tajba qed niddefinixxu l-għanijiet tagħna fuq termin ta' żmien twil, però fit-terminu ta' agrikoltura aħna ma din il-viżjoni, ma nafux kemm irridu pereżempju rtsieset fl-2050. Aħna tlifna 4 miljuni fi żmien 10 snin irridu 5 miljun razzet, 15 miljun inqas, m'hemmx dokument politiku illi jfassal din il-viżjoni. U din hija xi ħaġa meħtieġa aktar ma l-kumpaniji jkunu kbar, iktar diffiċli li norbtu eh, l-operazzjoni tagħhom ma eh, għanijiet ambientali, bla dubju l-siset qed jintilfu, il-bdiewa qed jixjieħu, eh, memx min joħdilhom postom, m'għandhomx tfal li jixtiequ jkomplu b'dawn l-attivitajiet, Dan huwa proċess ovvju li sejf f'direzzjoni waħda. Aħna irridu settur tal- agrikoltura illi ikollu prestazzjoni aħjar, però irridu nasbu kol dwar l-ambjent. Is-sur Heusling semma is-sitwazzjoni mill-perspettiva tal-istati membri individwali tal-Unjoni Ewropea sa fejn irrid ikollna il-politika Ewropea u sa fejn irridu il-politika nazzjonali fl-agrikoltura il-orti l-auditori ma jistax jitkellem dwar dan is-suġġett, però is-sitwazzjoni hija differenti. Per eżempju, fir-Repubblika Ċeka il-qies medju ta' kumpanija huwa ta' 130 ettaru. Però fil-Polonja huwa inqas minn 10 ettari. Iġifiri għanna eh, strutturi differenti ħafna, per eżempju fil-Portugal u kol. Għanna iktar minn 50% li għaw fil-kategorija tal 65 jew iktar, ġifiri, meta nitkellmu dwar l-etta tal-bdiewa, ta' u l-etta tal-pensjoni. Xi pajjiżi situazzjoni hija aħjar, per eżempju fil-Polonja, fl-Awstrija u fil-Ġermanja. fil polonja fl awstrija fil ġermanja fil fl awstrija u fil ġermanja l-età tal-popolazzjoni tad-diwa hija iktar diversa. L-Unjoni Ewropeja qed jipproponi l-istess attivitajiet, l-istess inċentivi li żgħażagħ fl-Unjoni Ewropeja kollha. Jidher illi qed nippruvaw napplikaw l-istess soluzzjoni l-istess ehm, Medicina għal-mart kollu. Ija u koll kwestjoni politika li rridu niddeċidu dwara, rridu nsibu il-bilanċ bejn il-kontribut tal-Unjoni Ewropea u l-istati membri individuali sur Heisling staqsa dwar dan. Et nitkellmu dwar 17 miljon ettaru din hija eh, zona kbira ħafna ma nafux ġara minn din l-art għanna informazzjoni minna tal-Komissjoni illi tajt illi tnaqqis tal-art illi qed tiġi dikjarata taħt il-pak Għak jek hija kwistjoni valida rridu naraw sar minna ma sparixxietx, Però mhix iddikjarata bħala eh, art agrikola. Aħna ser nippreparaw dokument ieħor u dan se jkun l-opinjoni tal-Orti Ewropeja tal-Awdituri dawn meta naraw ir-rakkomandazzjoni speċifiċi mill-Kummissjoni Ewropeja. Il-Orti Ewropeja tal-Awdituri faslet diversi opinjonijiet diġà nasab li Sur Kerpranti kien li qal li aħna issa ippreparati aħjar u mamra aħjar sabiex niddiskutu il-futur tal-pak. Naħseb illi ippreparati iktar meta minn meta għamilna dil ħar darba. Niftakar jina kontem bi ma kellniex bizzejet tarif daqs kamanna l-lum. Nixtieq nuża din l-opportunità sabiex nindika il-